menti pubbliċi. Kelma minn nofiħ li rapporter is-sur Delvo għal erba minuti. Jekk joġbok. Si, monsieur. Grazie ħafna ċer. Aktar minn 14 miljun ċittadini Ewropej jgħinu jgħixu f'pajjiż ieħor li mhux tagħhom biex huma jiddikjaraw it-twelid ta' tarbija, jiżżewġu u oħrajn meta jkollhom bżonn il-kondotta tal-pulizija nadifa jgħaddu minn proċess eh, mhux daqshekk faċli u jiswa ħafna flus. Infatti mhux biżejjed illi weħed jippreżenta dokument uffiċjali tal-pajjiż tagħhom dan id-dokument imbagħad trid jiġi akkumpanjat minn dokument ieħor li joħroġ minn awtorità apposta u mbagħad trid ikollok it-traduzzjoni ċertifikata Minkejja dan il-moviment ħieles huwa mit drittijiet fundamentali tal-ċittadini Ewropej. Il-ħtieġa illi ċittadinanza Ewropea tkun aktar konkreta dan joħroġ mill-programm ta' Stokkolma fl-2009 biex nżidu l-fiduċja fil-spazju Ewropew għandna mek pjanta azzjoni fostom biex inneħħu eh, din il-proċedura komplikata setta, eh, seba eh, snin wara dan ma seħx. Issa din nippruvaw nissimplifikaw l-aċċettazzjoni ta' ċertu dokumenti pubbliċi dan li ħana dotaw l-lum dan huwa pass bizzar biex nippruvaw nissimplifikaw din il-proċedura. Ħanneħħu l-proċedura għal ċertu dokumenti illi huma koperti minn eh, din il-proċedura, per eżempju dokumenti ta' sħubija, twelit, switch, ċertifikat ta' ħajja u ta' mewt ta' residenza, id-drittijiet elettorali u anka oħrajn formoli, lingwi differenti illi għandek mal-dokument pubbliku dak ħajjajn fi traduzzjoni u bekk iċ-ċittadin ikun jista' jifranka xi flus. Biex niġildu kontra l-frodi għanna fit-test l-użu ta' pjattaforma li ħat permetti ċertu skambju ta' informazzjoni diretta bejn l-autoritajiet kompetenti differenti. Għalhekk jekk għandek amministrazzjoni jew awtorità li għandha xi dubji dwar il-dokument mhuwiex forsi autentiku, i tkun tista' eh, titkellem ma' l-awtorità kompetenti biex tara jekk hux awtentiku. Meta l-pjattaforma tkun qed taħdem tajjeb, fil-ġejjeni ħatkun qed ittejjeb ħafna id-detenzjoni tal-frodi Però għanna bżon xi sentej u nofs qabel ma nibdew nimplementaw din il-pjattaforma. Huwa neċessarju biex is-sistema tiġi implementata u biex iċ-ċittadini jkunu informati, nabżon din il-pjattaforma. Infatti aħna ħdimna ħafna f'dan il-Parlament biex il-Kummissjoni u l-Istati Membri jkollhom dan l-obbligu illi jinformaw b'mod effettiv li ċittadini dwar din il-leġislazzjoni l-ġdida ħalli jkunu jafu bija u mandom ikunu ehm, jafu illi ħanneħu l-proċedura komplikata u anka li se jkollna daw il-formuli eh, multinazzjonali li mhux ma jiswewx daqshekk flus meta tqabbel ma' traduzzjoni. Il-Parlament ħadem ħafna biex l-ispejjeż ikunu baxxi ma jabżux l-ispejjeż biex intiġġib id-dokument oriġinali. Għanna rapport tal-Kommissjoni li se joħroġ biex naraw l-impatt ta' regolament immanka biex nistudjaw il-possibilità illi inneħu l-proċedura komplikata u burokratika għal dokumenti oħrajn. Minkejja li l-Konsil qabel li naħu l-proċedura komplikata xorta mhux kuntent li inkopru b'din il-proċedura simplifikata dokumenti oħrajn. Għandek per eżempju diplomi kwalifiki u oħrajn kif ukoll ċertifikat ta' diżabilità daw ukoll. Eh, sfortunatament aħna poġġinihom fil- ehm, fil-livell sekundarju l dik li hija l-klawżula ta' reviżjoni. U importanti li nibqgħu prudenti għal dik li hija l-applikazzjoni ta' regolament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, jiena sa ngħaddi il-mikrofonu lill-Kummissarju ehm, Jurova Vera. Grazzi ħafna. Ċer, kollegi, il-moviment liberu jagħti miljuni ta' nies fl-Unjoni Ewropea ħafna u ħafna opportunitajiet relazzjonijiet kummerċali u personali din jizdiedu għandek 14 miljuni persuni li jgħixu fi stat membru ieħor li mhujux dak tal-oriġini tagħhom. 13% tal-żwiġijiet fl-Unjoni Ewropea u internazzjonali u 15% tal-SMEs għandhom tip ta' attivitajiet transkonfinali jiena nistenna illi dawn ċifri se jkomplu jiżdiedu. Din il-proposta ser tiffaċilita l-ħajja ta' ħafna nies anke kummerċanti għax se neħħu ċertu burokrazija żejda tisfa' ħafna flus. Wara tliet snin negozjati jibsin ħafna, bil-vot tagħkom għada l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tieħu pass ieħor importanti l qudiem forsi dan ma jispiċċax fl-aħbarijiet u fl-ewwel paġni tal-gazzetti, imma iċ-ċittadini se jindunaw meta eventualment ikollhom bżonn dawn iċ-ċertifikati. Meta jkun ikun hemm persuna li ħa tmur f'pajjiż ieħor u trid tirreġistra twelid jew żwieġ jew e, tapplika residenza, l-awtoritajiet nazzjonali ser jitolbu li jkun hemm e, ċertu dokumenti u dawn li jridu jiġu tradotti fost affarijiet oħrajn. Dan mhux biss jirrikjeda ħafna ħin imma jiswa ħafna flus. Issa, għal ħafna ehm, eh, situazzjonijiet ħanneħħu din il-burokrazija. Għabbażi tal-prinċipju tal-fiduċa reċiproka qed inneħħu r-rekwiżit li jkollok l-awtentikazzjoni ta' dokumenti pubbliċi qed nissimplifikaw l-obbligi f'dak li għandu x'jaqsam mal-certified copies u anka traduzzjonijiet. Qed indaħħlu anka ċertu formuli b'lingwi differenti biex inneħħu rekwiżit ta' traduzzjoni u insaħħu bekk il- ġlida tana kontra dokumenti folot għax ħajkonna sistema ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri. Il-Parlament eh, naħseb illi kien qed jappoġġana ħafna mill-bidu net. U jiena nixtieq infaħħar ħafna il-sur aħna illi ehm, taħt il-leġislatur ta' qabel wara l-ewwel qari rnexxielu jġib ħafna appoġġ nirringrazzja ħafna lill-relatur Delvu illi tant ħdimtu biex ikollna dan il-kompromess saħħari fil-Kunsill u naf li ma kienx ħaġa faċli u aħna nasab li jisanna test eh, tajjeb ħafna. Ir-regolamenti kopri ħafna oqsma li huma importanti ħafna għal ħafna ċittadini għal dak li huwa l-istatut ċivili tagħhom Aħna u kolx taqna ambitu aktar wisa ta' regolament, ġifiri li nkopru osmo oħrajn għal ċittadini, kif ukoll dokumenti oħrajn li huma utli għal negozjanti. Mu bis-saħħa ta' determinazzjoni ta' dan il-Parlament illi f'dan ir-regolament qed naraw li kollna reviżjoni bikri ħafna tal-ambitu. Permezz ta' hekk il-Kummissjoni se tkun tista' tinkludi oqsma oħrajn bħal fostom l-edukazzjoni, d-diżabilità rappreżentanza ta' kumpaniji per eżempju, anke l-istatut ta' kumpaniji l-Parlament assigura wkoll illi l-miżati li ċertu stati membri jitolbu li ċittadini għal ċertu formuli multinazzjonali, multi b'lingwi differenti, il-miżati jkunu mhux għoljin ħafna se jkunu anka um, disponibli fuq is-sit elettroniku kif ukoll permezz ta' kuntatt individwali. Grazzi ħafna Kummissarju Jurova ħanisimaw issa il Is-sur Emil Radev, grazzi ħafna. Komissarju, sinjuri, jina nishtiq nirringrazzja ħafna l-rapporter, sinjura Delvo, ta' dan il-rapport. Illa lix, bissaħ tal-isforzi kollha li għamlet matul dawn il-negozjati li ma tantx kienu faċli, Għanna issa dan il-test ta' kompromess, jina nista' nassigurakom li l-istati membri ma tantx ċedew faċilment. Għalek naħseb li il-test li għanna huwa suċċess kbira għalina u anka ċittadini Ewropej, b'dan il-mod il-movement ħieles se jkun dejjem aktar faċli u anka dokumenti pubbliċi se jkunu aktar sempliċi Dan ir-regolament jikkonċerna t tneħħija tal ċertu formalitajiet amministrattivi bħal pereżempju ċertu mizati u anka l-autentiċità, il-proċess ta' autentiċità jikonċerna ċertu dokumenti bħal kondotta tal-pulizija u oħrajn. L-autoritajiet fl-istati membri se jkunu jistaw jiċċertifikaw u anka jiċċakjaw l-autentiċità ta' ċertu dokumenti biex innaqsu riskju tal-frodi. Anka l-formuli b'lingwi differenti se jissimplifikaw ħafna l-affarijiet. Għad ċittadini Ewropej ser jifrankaw ħafna ħin Id-darba li jmiss li aħna nkunu din niddiskutu dan ir-regolament naħseb li għandna nżidu oktar oqsma, nżidu dokumenti tan negozju, kwalifiki differenti, lanka kwalifiki akademiċi ta' università. L-istati membri ma setawx jaċċettaw il-pożizzjoni tagħna u sfortunatament dawn id-dokumenti mhumiex parti mill-ambitu biex nalaq nixtieq ngħid illi jina nemmen tassew li l-istati membri għandhom ikollhom aktar fiduċja fina. Darba li jmiss li aħna niddiskutu dan, naħseb li għandna nwessaw l-ambitu ħallibek dejjem nagħmlu il-ħajja ta' ċittadini tan aktar faċli. Grazzi ħafna. Issa fisem l-SND, il senjura Geringer, grazzi ħafna ċer, għandek eh, aktar minn 12 miljun ċittadin li qegħdin jaħdmu barra pajjiżhom fi stat membru ieħor dan huwa konformi ma' dritt tagħhom ta' moviment ħieles, kull sena għandek ħafna u ħafna dokumenti li jridu jiġu eh, konfermati b'mod pubbliku uffiċjali dan biex jiġu aċċettati f'pajjiżi ieħor f'dan proċess huwa importanti ħafna li aħna nissimplifikaw il-formalitajiet u l-proċeduri għal dawk iċ-ċittadini li jitilqu minn pajjiżhom li indaħlu din il- formula b'lingwi differenti għal lingwi differenti dan jgħin ħafna l-aktar għal dawk id-dokumenti li nhom xjaqsmu ma' residenza tal-persuna kif ukoll illi ikun hemm kondotta tal-pulizija nadifa. Dan jissimplifika ħafna l-affarijiet għal dawn iċ-ċittadini li ma jiexux pajjiżhom. Nilqal fatt li il-proposta ta' regolament għandha l-klawżola ta' revizjoni dan ifisser li fil-ġejjieni nistgħu nżidu mal-lista ta' dokumenti koperti bħal pereżempju um, diplomi u oħrajn anka eh, dokumenti li għandhom xaqsmu ma' negozju dawn għalissa ma jaqgħux taħt l-ambitu tar-regolament imma jistgħu jaqgħu fil-ġejjeni. Ir-regolament il ġdid ser jiffaċilita il-moviment ħieles u jiena nixtieq infaħħar ħafna l-relatur ta' dan il-testa kompromess tajjeb ħafna. Grazzi ħafna sa' fissem il- l-ICR is-sur Ġambaski għal minuta u nofs. Grazzi ħafna ċer. Eżis kollegi, jina u koll nishtiq ninaqat ma dawk li faħru ħafna lil kollega tana Delvo għanna eh, kellna negozjati tajbin ħafna bejn il-gruppi politiċi differenti u i tant ħadmet biex naslu għal kompromess nissuġġerixxu li nneħħu ċertu formalitajiet żejda għal ċertu dokumenti pubbliċi l-aktar f'dak l-għandu x'jaqsam ma' residenza, nazzjonalità, il-kondotta tal-pulizija Għandek ħafna burokraziji f'ħafna pajjiżi eh, biex iġġib daw id-dokumenti u jiġu ċertifikati u użati barra mill-pajjiż. Qegħdin nippruvaw niffaċilitaw il-ħruġ ta' dawn id-dokumenti u noħolqu aktar armonizzazzjoni. Aħna naqblu li jkollna ehm, din il-formula um, b'lingwi differenti, għal lingwi differenti Għamek nkun għadin naqsu il-burokrazija u ċertu um, diffikultajiet tal-ċittadini tal xi stati membri u jkunu bekk jistaw jibbenefika wahjar mid-drittajiet tagħhom. Bot partikolari il-movement ħieles illi inneħħu din il-burokrazija żejda nkun għadin niffaċilitaw il-proċess u anka il-ħruġ ta' daw id-dokumenti pubbliċi nixtieq infaħħar għal darbohra lir rapporter tal-effiċenza li ħadmet bija matul il-negozjati fisem il-Greens, Sinjura Hautala mill-minuta u nofs, grazzi ħafna. Jina u kol nishtiq nirringazzi ħafna l-Sinjura Delvo, għamlet xogħol importanti ħafna li sowasal fit-miemu li kollok aċċettazzjoni reċiproka ta' dawn id dokumenti pubbliċi bejn l-istati membri Dan jippromuovi mod konkret il-moviment ħieles. Ma kif qalet ir-rapporter dan japplika biss għal ċertu dokumenti. Il-Kummissjoni għanda tuża il-klawzula ta' reviżjoni għal vantaġġ ta' kulħadd. Għandna dan fil- il-regolament, ħalli bekk inkunu nistgħu nwassaw l-ambitu ndaħlu dokumenti oħrajn bħal pereżempju dawk li konċernaw id-diżabilità ħalli bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-moviment ħieles. Nixtieq ngħid illi UNCRDP Convention titħol fis seħ għada fil-Finlandja u jiena nixtieq illi anke l-Unjoni Ewropea tieħu ħsieb illi l-leġiżlazzjoni Ewropea tilħaq ir-rekwiżiti tal-konvenzjoni u nixtieq nisħaq eh, illi Hemm kategorija importanti ħafna li għandna ndaħluha kemm jista' jkun malajr fl-ambitu ta' dokument dan eh, jikkonċerna dokumenti brabta ma' diżabilità. Grazzi. Gruppo IFDD. Good afternoon everybody. Well, Honorable James fisem IFDD. L-idea ta' din leġislazzjoni huwa li jkun hemm movement ħieles tal-negozju billi nissimplifikaw ċerta dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea. Allura llum għandna l-aħħar regal li li ħajkollhom benefiċċju minn proposta li għamil huwa jimmina il sigurta nazzjonali u jagħmel iżjed pressjoni fuq ir-risorsi tal-sigurta sigurtà Id-dokumenti ta' stat ċivili li jiġu armonizzati b'din il-proposta huma eżattament dawk li jżommu eh, li differenzi u jgħagġiċu bħala barriri. Żewġ aspetti li għandna għandhom jibqgħu f'responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali biex nevitaw Eh, dawk li jibbenefikaw minn approċ li daqs wieħed għal kulħadd. Aħna nafu eh, li passaporti tal-Unjoni Ewropea u kemm hemm seq tagħhom u forum ta' identità tal-Unjoni Ewropea. Allora qed inżidu mal-kwantità li hemm ta' affarijiet li hemm barra li jgħinu biss lil dawk li jgħedduna. Jena verament eh, eh, konfus, iż-żmien eh, li ħarġet mhux tajjeb, ir-raġunijiet mhux tajbin huma ta' benefiċċju għal dawk li jridu jedduna u jagħmlu dannu. Naħseb l-aħjar jekk ma tistax tabbanduna nagħmluha fuq xkaffa u ma natux rigal ta' dawn tal-affarijiet bħal dawn lil dawk li huma jridu dannu għalina. Ma naħsibx li żmien tajjeb jew il-post tajjeb biex nagħmlu din l-offerta. Grazzi fissem li ENF l-onorevoli Butone. Il Blue cards fuq l-disqarijiet tal-gruppi politiċi inħalluha għabalix l-ewwel kolħat għandu jesprimi ruħu un bat naċċettaw blue cards wara. L-Onorevoli Butone. Merci. Grazzi ħafna. Ċer, eh, eżis kollegi. Jiena għet eh, imbagħad biex nifhem il-valur miżjud ta' dan it-tekst mod partikolari eh, minħabba li għandek ħafna konvenzjoni li japplikaw f'dan il-qasam u mux qed nara anka l-interess wara dan il-formola eh, b'lingwi differenti u tant niftaħru bija ma nasibx li laqasem valur autonomu legali. Il-Kunsill naħseb li naqas ħafna il-rwol f'dan il-qasam tal-Parlament u għanna issa din il-klawzula ta' revizjoni tneħbew waraja qed nippruvaw bekk biex inwasslaw l-ambitu ta' din is-simplifikazzjoni imma ħan u għedin nissimplifikaw il-proċess, niġildu kontra l-frodi, imma naħseb li dan ħajkun ta' pizzajiet għall-autorità. Għandek ħafna li għatibati mill-austerità li posta mill-Unjoni Ewropea Bħalissa qegħdin naraw kull jum li Schengen huwa instrument perikolus ħafna u mhux responsabbli biżejjed. U l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bħalissa għandhom sfidi kbar ta' migrazzjoni u l-Unjoni Ewropea għal darboħra qed turi eh, x'qed tagħmel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 Fortunatament għanna gruppi pali FDD, eh, Front Nazjonal li jihduħsib ħsieb eh, tal-identità tal-Europa u s-sigurtà tagħha, s-sigurtà tagħna u s-sigurtà ta' djarna. Aħna ma rridux indaħlu l kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Aħna nżommu ringrazzjawkom għallet tamlu dan, nafu li ċittadini tal-Europa jippretendu xaħġa differenti. Huma verament kontenti li il-Parlament eh, u l-Kunsill qed jaddottaw ehm, miżuri li jiffaċilitaw ħajjithom għax dal-regolament ħat iffaċilita xogħol ta' miljuni, mhux nitkellmu dwar immigranti, nitkellmu dwar ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Allura għandna narfu dan. Dan ir-regolament għandu kamp ta' applikazzjoni li mhux satisfaktorju għandu jkun iżjed wiesa, imma xi ħadda rridu nibdew u ċittadini ħaj ringrazzjawna għal kwalunkwe pass li nieħdu biex niffaċilitaw ħajjithom. M'hemmx għalfejn jmorru introduttur, m'hemmx għalfejn jkollhom ċertifikazzjoni ta' dokument għal eh, diversi drabi u li m'għandhomx bżonn jkollhom ħafna firem u ħafna eh, siġilli Dan l-ewwel pass ħaj permettinna niffaċilitaw il-ħajja fil-ġejjini. Ma dan kollu l-Stati membri eh, għandhom bżonn jużaw da żmien forma effiċenti, ma nix bżonn m'għandniex naħlu dan l-isforz u għandna nkunu preparati biex niffaċilita x-xogħol għal sur koferati. Minuta u nofs. Grazie President. Grazie President. Signora Kommissarju, ix-xogħol li sar mill-kollega Delfo u x-shadow rapporters li ħadmu miegħek huwa xogħol eċċellenti, regolament huwa pass il qoddim għalkemm modest tieħodna fid-direzzjoni tajba. Il-pedament tal-Unjoni Ewropea u tal-koeżjoni tagħha hija l-moviment ħieles minn dan l-Unjoni Ewropea mhux se jkollha l-possibilità illi għad għandha qudiema. Għal daqstant, Kien importanti nisimplifikaw natu l-possibilità l-ċittadini eh, individuali illi jitxaqalqu mingħajr ostakli. Hemm żewġ affarijiet però li tajjeb nindirizzaw malajr. Waħda li ġa semmejt inti jew importanti li l-istati membri jaħdmu sabiex jagħtu għalvin għal dat dispożizzjoni. Memxejna għal li tagħmel xi ħaġa tajba, mbagħad ma tkunx taf prezenta għaliex eh, f'di situazzjoni din titlef mill-valur tagħha. Maħna għandna bżonn illi dan ir-regolament jiġi implementat ma lajkem jista' jkun. It-tieni punt ħaġa li ġa tkellem fuqha eh, il-kollega tiegħi eh, l-Onorevoli Sjefka, hemm elementi ulterjuri li ridu jiżdiedu ma' regolament informazzjoni l-lum ma teżistix imma li hija informazzjoni delikata li xtati sens qawwi ta' ċittadinanza dak li għandu ċaqsam mal imprizi u li għandu valur fuq livell ekonomiku u anka dawk individwali, diplomas, eh, ċertifikati ta' taħriġ, ta' disabilità, dak kollu li jagħmel il-ħajja ta' kuljum ħajja li valla pena tgħixha u regolament u liġijiet għalhekk qegħdin. Onorevoli Skripe. L-Onorevoli Skripe kif joġbok għal-minuta. Mr. Chairman, Grazie ħafna, President. Jena nħu gost meta eh, il-pis burokratiku jittaffa. Imma mħasseb li ċerta ah, ah, tifsiriet jitbidlu eh, li ma tantx jagħmlu sens forsi dokumenti li huma tajbin. Dak l-għandu xasam, per l-familja u l-żwieġ ċittadini jħossu eh, li mandumx ikun hemm tifsiriet u definizzjonijiet ġodda imposti fuq stati oħra minn flok parenthood eh, missiruhom. Din hija ħaġa fundamentali. L-isem tal missiru tal-om huma santi. Dawn għandhom jiġu rispottati għax kulħadd twilet eh, minn missir u minnhom li huma eżi importanti mill-gvernijiet demokratiċi biex nistabilixxu soċjetà kull kull soċjetà taf li biex ikun hemm tarbija jkun hemm missier u hom u dan huwa eh, ħaġa eh, essenzjali. Grazzi ħafna l-onorevoli Mak minuta nofs. Vážení kolegové, paní komisařko Jourova. Grazie ħafna. Komissarju Senjuri, f'ċirkustanzi normali f'din il-Kamra fit-tini qari aħna eh, ma nivvotarawx naħna eh, normalment wieħed jikkonsidra li jiġi approvata u nivvotaw biss jekk xi ħadd jgħid li li rrit jirrifjuta, jiena mhux ħan nagħmel dan. Ħan nispjega għaliex jiena wet lill votanti tiegħi li ħan vota kontra kull proposta li ħajnoqsu il-libertà ta' ċittadini, ma nistax eh, limitazzjoni tal-libertà tal-proposta u naħseb li hija ta' għajnuna, għan għaliex. Din il-proposta E, hija forma biex tunifika dokumenti ta' twelit, ta' żwieġ, ta' divorzju u oħrajn. U jekk iċ-ċittadini tagħna li u jmorru għal stat membru ieħor ma jkollhom bżonn joqgħdu jagħmlu traduzzjoni ċertifikati. Allura dan ħadd iffaċilita ħafna e, ħajjithom. Ħadd ma jirrekjedi li dokumenti sa stati membri ġodde kull ma tagħmel huwa tiffaċilita tal qari tagħhom. L-idea ġenerali tal-Unjoni Ewropea hija huwa eżempju tajjeb fejn għandek kooperazzjoni bej gvernijiet għax din hija ħaġa li aħna ma nibżon li l-Unjoni Ewropea hija ħaġa li jista' jagħmlu l-gvernijiet tam direttament. L-Onorevoli Star Saragut mux edha wek, l-onorevoli Kaufman, minuta u nofs. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, President. Din eh, leġislazzjoni li ħana qed trattaw għandha x'taqsam ma' miljoni ta' ċittadin. Dawn huma nis li jgħixu f'stati membri oħra, jistudjaw hemmhekk, jaħdmu hemmhekk, nasab li għapas pass fit-triq tajba. Għal dawk iċ-ċittadini li jishtiqu eh, jgawdu mill-dritt ta' moviment eh, ħieles. Għax f'xi momenti ieħor kulħadd għandu bżonn da' tip ta' dokument ċivili jekk għet jitolbu eh, xi ħaġa biex jisifru jew biex jaħdmu jew biex jiżewġu. Dawn id-dokumenti jekk ikunu xi ħaġa li magħrufa minn pajjiż għal ieħor Eh, kienet iddum eh, tissuppon ħafna żmien u ħafna spejjeż. Allora qed nisperaw li dan hija ħaġa tal-imoddi. ħaġa tajba li konna qed neħija tal-apostil u nuraw l-autentiċità ta' dokument ta' stat membru ieħor u l-aċċettazzjoni mill-autoritajiet fi stat membru ieħor. Dan hija ħaġa li għadna ssir u jiena l kwalunkwe Eh, jinn aħna konna preferu li konna navanzaw iżjed, mhux biss ċittadini privati, ma kien in kumpaniji u intraprizi eh, jkollhom il-benefiċċju ta' din id-dispożizzjoni kif eh, oriġinarjament ġie anticipat mill-Kommissjoni. Il-lista ta' dokumenti li narfu għanda tiġi estiza u koll. naħseb li l-klawżola ta' revizjoni hija importanti f'din leġislazzjoni għax huwa importanti li wieħed ikun jista' iżida. Din leġislazzjoni tajba imma huwa l-ewwel pass fit-triq it-tajba dan hija eh, qed nimxu lejn ehm, trattamenti gwali fl-Unjoni Ewropea ta' tip ta' dokument. Grazzi. L-Onorevoli Tomasic. President, il-movement, il-libertà ta' movement huwa wieħed mill-libertajiet eh, bażiċi eh, biex nkunu nistgħu nużawha Eh, eh, għanna neħu iċkill li jem biex vetkun jista jaħdem u jiex. Għalla varja ma naqbilx ma l-sforz ta' komissjoni biex eh, solvi il-qat inkella dan fi żmien fit-twili kollhom ekonomiku fil pajizi iżed fora. Naħseb għandha u il-moviment għal persuni li jimbrimu ximkien ieħor, l-politika u l administrazzjoni m'għandhom ikollu id-dritt ta' l-individu biex ta' tip ta' deċizjoni. Għanna permettu l-użu ta' e-government u skambju ta' informazzjoni bejn l-Stati membru biex jiffaċilita dal proċedura u jkun hemm moviment ħieles għal ċittadini. Grazzi. Grazie. C'è una blue card per l'onorevole Tomasic. Onorevole l-Onorevoli Tomasic. Taċċetta? Grazie ħafna, President. Jena naqbel li nipromuovu ċirkolazzjoni ħilsa billi simplifikaw ċerta dokumenti hija maniera biex aħna nkunu nistgħu nifaċilitaw il-vjaġġ safat ta' ċittadini ma, tħoss li kemm ikonna ħames stati membri li mumiex membri tal-zona Schengen. Allora dawk ċittadini għandhom problemi bil-ċirkolazzjoni ħilsa. Risposta. Signora Tomasic, rispondi kjoġbu. Grazie ħafna tal-mistoqsija tijak, għalek kienat il-problemi amministrativi għandhom naħuħom. U għanna nifokaw iżjed fuq il-problemi ta' dawk li jixtiequ jitlu pajjiżhom, imma anki ta' dawk li jixtiequ jibqgħu f'pajjiżhom, għandhom tuhom raġuni biex jaħdmu biex jaħdmu f'pajjiżhom. Sinjor Onorevoli Komodini Kakija, minuta u nofs. Grazie, Sur President Amministrazzjoni moderna tiffaċilita l-aċċess għas servizzi u tneħħi formalitajiet amministrattivi li fl-aħħar mill-aħħar huma mekkaniżmi outdated u sproporzjonati meta wieħed qiegħed jitkellem fuq id-digital single market. Il-Kunsill ftit li xejn qiegħed juri li jirrealizza li l-ħajja tal-lum hija mejjuna b'miżuri diġitali li jiffaċilitaw il-moviment taċ-ċittadini minn stat għal ieħor nistaqsi għalfejn dan ir-regolament għandu japplika biss għal ċertifikati ta' status personali u ma japplikax għal ċertifikati ta' studju. Nafu li ħafna ċittadini li jimxu minn stat għal ieħor għandhom bżonn iċ-ċertifikati tagħhom biex ikunu jistgħu jistabbilixxu ruħhom fi stat membru ieħor nafu wkoll li għandna direttivi li jistabbilixxu proċessi ta' rikonoxximent tal-edukazzjoni taċ-ċittadini u anke proċeduri kif professjonijiet jistgħu jistabbilixxu ruhom fl-istati membri oħra għalhekk nistaqsi verament mela għalfejn ma niffaċilitawx il-proċess biex wieħed jippreżenta dawn iċ-ċertifikati f'pajjiż ieħor. il pożizzjoni meħuda mill kunsill ukoll ma taffix il burokrazija għan negozji fi żmien meta l-unjoni ewropea tinsisti li l-ekonomija tista' tikber ferm u toħloq xogħol aħjar għaċ-ċittadini jekk irnexxielna ninċentivaw lin negozji jaħdmu across borders u f'suq komuni hija kontradittorja li ma nieħdux l-opportunità b'dan ir-regolament u nneħħu burokrazija żejda li tivvessa n negozju flok tajnu is-simplifikazzjoni ma tfissirx anqas ċertezza jew sigurtà f'dokumenti pubbliċi l-għodda diġitali tippermettilna ċertezza u sigurtà kif ukoll effiċjenza. Grazie, eh, Grazie ħafna. L-onorevole Regner, minuta u nofs. tafu li huwa diffiċli ħafna biex wieħed mill-Awstrija, xaħat mill-ċittadin Awstrijak imorru f'stat membru jekk pereżempju jixtiequ jirtiraw f'Ispanja u u jirtiraw l-pensjoni hemmhekk. Għandhom bżonn juru evidenza ċertifikat li għadhom ħajjin. Din tiġi eh, jkun hemm traduzzjoni tagħha, jkun hemm notarju, eh, notar u dak kollu huwa spejjeż u aħna nixtiequ nisimplifikaw dak kollu. Għadin ikkun jista jissimplifika l ħajta kull kuljum ta' ċittadin. U fi żmien fit-twil hekk konna ċertifikati komuni għall-Unjoni Ewropea. Ma wasalniex temmek, mhux daqshekk ambizzjuż, eh, daqskemm xtaqta li tkun, kif qal rapporter Banar kollu naħseb li ħaġa li rridu nagħmlu u naħseb li ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikunu jistaw ikollhom il-benefiċċju ma jgħamx għafej jottienu appostila kull dokument, per eżempju jek kollum ċertifikat ta' mewt, jek ċertifikat ta' twelit, u apparti minn dan ħafna zaza eh, morru minn pajza għal biex jistudjaw. U dik hija priorità għalina, faċilitaw dal-moviment ta' Zaza. u għal din ir-raġuni għandna bżonn li ikonna rikonoxximent ta' diplomas u ċertifikat ta' edukazzjoni. Ma wasalniex semmek imma għandna nieħdu dal-pass u għal-ewwel pass imma mbagħad għandna nippruvaw nżidu l-integrazzjoni tal-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Svoboda. President, kollegi, Nishtin ringrazzja l-Madi Devo, il-rapporter tana u l-komitati li għenu kooperaw u nirringrazzjam kolla għall-sforzi tagħhom. Kompromess li wasla għanna li eh, juri l-possibiltajiet li nistaw ngawdu naf li fiduċa fid-dokumenti hija l-bażi tal-funzjonament ta' soċjetà u sistema ta' ġustizzja. Għalhekk aħna għandna bżonn nirriflettu sew fuq kwalunkwe pass li jbiddel ir-regoli. Madana kollu jien naħseb li ċittadini jipretendu iżjed minn għandna. Minn flok armonizzazzjoni bil-mod, specialment din dan eh, l-aspet. Għalek jiddispjaċini li l-istati membri ma kienux iżjed disposti biex javanzaw. Kem suġġerit oriġinarjament il-Kommissjoni. Nispera li bil-mod il-mod mm, verament nibdaw noħolqu spazju komuni. Għax b'din il-manera biss, miżura bħal di biss ikollu impatt materjali mhux biss fuq ċittadini imma anki fuq il-nies tan-negozju u e, jurihom il-valur ta' Ewropa maqda. L-onorevoli e, Saki għal minuta u nofs. Polgári sabad mozgás adta lehetőségekkel A más tagállamba való tartózkodás során a polgárok találkoznak. Hemm ħafna eh, miljuni ta' ċittadini li huma konċernati umma ta' jkunu qed jgħixu barra minn pajjiżhom dawn iċ-ċittadini kollhom eh, ħabtu wiċċhom ma' sistemi li huma ma jafux eh, ma mhuwiex mdori bihom għax qed jgħixu f'pajjiż ieħor Permezz ta' simplifikazzjoni tal-proċeduri dan il-regolament qed jiffoka fuq eh, aċċettazzjoni transkonfinali ta' dokumenti pubbliċi li jikkonċernaw l-istatut ċivili tal-persuna u jiena mfaħħar ħafna din l-inizjattiva il għaliex hemm mijiet ta' eluf ta' dokumenti illi jiġu legalizzati, ċertifikati kull sena Imma hawnhekk din nuru illi l-istat membri jafdaw il xuxin u dan ħajjejn l-ċittadini għax huma ħajfrankaw ħafna flus u ħin. Issa dwar il-formula. Formula multilingwista Dan juri li per eżempju jiena bħala Ungeris nista naddi um, ehm, naddi do dokument l-stat ehm, membru ieħor mingħajr ma nħallas sa traduzzjoni nasab li dan huwa punta tluq tajjeb ħafna. Pedinte. Onorevoli Buda, minuta u nofs, grazzi President, Komissarju, kollegi, l-ewel net nishtiq ukoll ringrazzja u nifraħ li rapporter kif ukoll shadow rapporters għal dar rapport. L-Unjoni Ewropea hija prinċipalment definita mill movement ħieles ta' persuni, prodotti, servizzi u kapital Illum għanna moviment ħieles ta' persuni fl-Unjoni Ewropea li jaċċettabbli anke jekk mhux l-istati membri kollha ma' membri taż-żona Schengen. Sfortunatament, il-pis amministrattiv fl-aċċettar transkonfinali ta' dokumenti uffiċjali ikollhom pad dirett fuq il-moviment ħieles ta' persuni u essenzjali li nidentifikaw strumenti li jagħmlu l-ħajja taċ ċittadini aktar faċli meta jivvjaġġaw barra l-frontieri nazzjonali. Aqda fi diversità għandha tkun espressa wkoll fl-isfera burokratika u għandna nħallu warajna darba l dejjem ostakli burokratiċi u ostakli ta' lingwa. Il-semplifikazzjoni ta' proċedura jwieġeb għal ħtiġijiet ta' ċittadini u huwa pass importanti lejn aktar integrazzjoni Ewropea. Naħseb li għanna bżon approċ gradwali għal proċess, eja nibdew minn qasam aktar limitat il-dokumenti tal-status ċivili mbagħad nestenduh aktar imma rridu noqogħdu attenti m'għandniex nitraskoraw il-ċertezza minħabba semplifikazzjoni u ċertezza legali li huma il-bażi ta' dan id-dokumenti. Jiena perswas illi dil proposta tagħti impetu ġdid għal movement ħieles ta' persuni. Grazzi. Bekġejna fit tmiem il-dibattitu għan nissa procedura KHDI nibdew bil norevoli Claudia Tapardell. Komissar, un kontekst. Komissarju, numru dem jizdid ta' Ewropej li jaħdmu, jistudjaw, jew jgħixu fi stat membru ieħor mhux pajjiżhom il-proposta li nissimplifikaw eh, l-accettazzjoni ta' dokumenti pubbliċi hija ħaġa importanti kemm għaċ-ċittadini u anka għal-ħidma tas-suq uniku. Aħna nitkellmu dwar turisti jew impjegati li jridu juru illi ħalsu t-taxxi tagħhom jew studenti illi għandhom eh, rabtit mal-universitajiet tagħhom. Il-burokrazija hija ostaklu għal eh, libertà u għal daqstant li għamilna huwa neċessarju ma mhux biżejjed l-elementi tal-Parlament iżidu numru ta' dokumenti aċċettati mill-awtoritajiet tal-Istati membri kif ukoll jitrasferixxu ħut mill-responsabiltajiet mill-ċittadini l-awtoritajiet iċ-ċittadini Ewropej se jkollhom jiffaċċaw anqas stress u anqas pejjeż ovvjament. Nappoġġa din l-inizjattiva u jiena nemmen illi iżżid il-fiduċa fost l-Istati membri u fost iċ-ċittadini Ewropej illi huma uh, aktar u aktar preżenti f'pajjiżi li mhumiex tagħhom. Il-kellim nimi, Sikjorbok. Grazzi, President. Naħseb illi eh, fi żmien meta ħafna pajjiżi sospendew il-mod dwar moviment ħieles billi nissimplifikaw eh, l-aċċettar ta' ċertu dokumenti ovvjament huwa importanti li nifaċilitaw ħajja ta' ċittadini ma dan isir billi niprojbixxu l-apposti dintejn bil-moviment ħieles tejn il- il-libertà l għatija waqqaf negozju li jfittex xor pajjiż ieħor ma rridu nestendu l-ambitu meta niġu dokumenti pubbliċi u dan inkludi ċertifikati ta' diżabilità. Imma rridu nħarsu wkoll lejn kwistjonijiet ta' sigurtà l neħħu l-apposti huwa partikolarment relevanti eh, tant nies li ġejjin minn nofsinhar tal-Ewropa lejn it-tramuntana daw inkludi diversi xjentisti. Qed nitkellmu fuq brain drain reali li jrid jintem dan huwa importanti ħafna. U ma inħarsu biss lejn nifaċilita u movement ħieles imma kif nistgħu anke ngħinu r-Reġun Ewropej kollha. Grazzi ħafna. Il-kell kellim li jmissik joġbok. Grazzi President. Naħseb li dil proposta hija favur iċ-ċittadin u favur is-suq uniku. Jagħmel sens perfettament li konna formoli standardizzati f'kuntest Ewropew u nappoġġa dar regolament pal eżempju prattiku ta' kif l-Unjoni Ewropea taħdem ma' ċittadini ordinali. Kif qalu oħrajn din hija l-ewwel fażi f'termini ta' ċertifikati ta' twelid u ta' żwieġ u għandna nħeġġu l-Kummissjoni u dal-Parlament sabiex ikunu aktar kuraċċużi fil-fażi li jmiss partikolarment meta niġu għazzaza u traduzzjoni ta' diplomas u degrees bejn 6-8% ta' ċittadini Ewropej vjaġġaw u jadmu fi stati membri oħrajn għanna obbligu li niżguraw illi il-tranzizjoni tagħhom lejn dar pajjiżi ikun iffaċilitat kemm jista' jkun u żgura l-Irlandiżi li vjaġġaw mal-Unjoni Ewropea dan jista' jkun diffiċli f'termini ta' dokumenti li wieħed kollu bżonn li kollu da' dokumenti standardizzati jagħmel sens perfettament. Jina naħseb però li rridu nkunu koraġġużi, rridu nkunu ambizzjużi għal ġejjieni u dan naraħ bħala l-ewwel pass u mhux l-aħħar wieħed, grazzi. Grazzi. Grazzi. Jonevoli Jakov Ċeċ Ivan jek joġbok għal minuta. Grazie Presidente. Grazie President, nirringrazzja kanka għal pronunċa tajba ta' ismi għaliex eh, m'għandix isem faċli fil-fatt. Anka għalikom italjani diffiċli fil-fatt. dokumente svakoga građanina. E, naravno, digitalizacija sustava, sustav... Digitalizzazzjoni tas sistema il-sistema e-citizen ila e-, taħdem għazmin twil fil-Kroazja u ila taħdem tajjeb anka f'pajjiżi oħrajn din għandha tigwidana, tigwidana permezz tas sistema e-citizen għandna konna dispożizzjoni tagħna dokumenti kollha li għandhom iċ-ċittadini. Ejja nibdew daw id-dokumenti importanti ma nifqux hemmhekk. Ejja mmorru lil minn dan. Diplomas l edukazzjoni u dokumenti li mżon għall impiegi da kollu li għandhom bżon ċittadini. Ma nistax nifqu hawnhekk kien imxu l-qoddim. Grazzi. Η απαλλαγή από την υποχρέωση επικύρωση και επισημείωση συγκεκριμένων δημοσίων εγγράφων maċċem l-obbligu li jkollna l-apposti u legalizzazzjoni għal ċertu dokumenti u dan jgħin jiffaċilita l-ħajja għal ċittadin Ewropej u neħulsum burokrazija. Dokumenti pubbliċi jistgħu jinkisbu faċilment u l-autentiċità tagħhom tista' tiġi verifikata malajr. U dan m'għandux ikun problema meta niġu għal attivitajiet ta' ċittadin Ewropej. Hemm diversi modi kif wieħed indirizza dan billi jiżviluppa teknoloġiji ġodda u stati membri iridu jtejbu il-ħajja taċ ċittadini tagħhom billi jiżguraw li ma jkollhomx iqattaw ħin u flus fuq dit tip ta' proċedura. Madanakollu l-ambitu fir-regolament huwa wieħed limitat u jrid ikun estis għal dokumenti oħrajn u dan mhux għad detriment tas-sigurtà u l-awtentiċità ta' dokumenti. L-onorevoli Morinescu, jekk għoġbok minuta. Trebuie să faciliteze libera circulație a cetățenilor, iar un... Anna ne facilita un moviment ħiles ta' ċittadini u eh, dan huwa pass fid-direzzjoni tajba regolament ġdid li jneħħi l-obbligatorjetà tal apostila dokumenti importanti marbuta ma' residenza, nazzjonalità jew rekord kriminali. Aspett ieħor huwa l-ħolqien ta' formoli għal standardizzati għal diversi eh, eh, dokumenti. Mandi xe punti ta' kritika għal fej regolament ma' inkludix eh, diplomas ta' studju u ċertifikati ta' disabilità u ċertifikati oħrajn importanti għall-imprizi jisna ngħidu studenti, imprenditori u nizla zilbita m'għandhomx dritt tal-mobilità u għalfejn nidu tant ħin biex nimplementaw dan kollu għalfejn għandna bżonn tliet snin sabiex nimplementaw il-programm IT li verifika dokumenti għalfejn għanna spejjeż addizzjonali għalli verifikar ta' dan dokumenti jini li naħdem barra mill-pajis għal diversi snin u dal problemi nifacċom u fissem l-4 miljon rumen li jiexu pajzi oħrajn, il-ingrazzja il rapportera għal regolament u nitlob il-Kommissjoni il-Kunsil sabiex issa l-ambitu jestinduħ. Grazzi, għatweġiba issa l-ewel il-Kommissarju Jurova un bat il-rapporter. Jek joġbok Kommissarju. Iva, grazzi ħafna, President, Senjuri. Il-kompromess li l-ħaktu mal-Kunsil se jġib miegħu vantaġġi tangibli għaċ-ċittadini Ewropej li mhux se jkollhom bżonn għattaw ħin u flus sabiex id-dokumenti pubbliċi tagħhom jiġu approvati minn uh, awtorità fl-istat membru tagħhom qabel ma juruhom lill-awtoritajiet fl-istat membru ieħor. Nista' nikkonferma li nifhem ukoll pal li dan huwa l-ewwel pass eh, f'proċess twilu kif għattu bil raġun hemm ħafna xogħol xisir. Issemma l-fatt illi dil ġirja ek twila ġa bdiet seba snin ilu fej kanna imbassar li jemżon namlu l-almu tagħna sabiex naqsu l-burokrazija u naqsu l-biżiet amministrattivi għaċ-ċittadini tagħna li jivvjaġġaw u jridu jgħixu stat membru ieħor u jkomplu jgawdu e, eh, mill moviment ħieles madwar l-Ewropa. Nikkonferma illi jinnekku kol fin plaffariet l-istess palkom u ser nużaw ir-reviżjoni ta' dan ir-regolament għal xogħol ulterjuri, nifhem lilkom il-kol il qegħdin issejħu għal dokumenti ta' qasam edukattiv, dokumenti ta' disabilità u ta' negozji dawn għandhom ikunu koperti u kollox aħna rridu ninkoraġġixxu l-imprizi u n-negozjanti sabiex ukoll igawdu minn dal-benefiċċju ta' moviment ħieles. Hemm ħafna x'isir u jina nistenna bil-ħerqa kooperazzjoni ulterjuri ma'kom u xtaqt nirringrazzjakom għall appoġġ illi u rejtu għal proposta Grazzi. Grazie. grazie. grazie, grazie kommissarju. L-Onorevoli Del Voi, kjoġbo. La nostra relatrice. Eh, grazie ħafna, ċer, jena nishtiq nirringrazzja l-kulħat tal-appoġġ u l-kontributi u niskuża ruħi ma' sur ehm, Rajka l lix eh, u kien fassal rapport ambizjuż ħafna imma dak sfortunatament ma' għaddixu dak il-rapport. Jiena l-għanet nishtiq najt li dan oh, li għanna u dimna u pass ehm, moderat, pero xorta ħjamel differenza pozittiva. Il-pjattaforma issa tini punt Eh, biex noħolqu bħal netwerk bejn l-amministrazzjoni differenti fl-istati membra l se jkollok skambju dirett bejn l-autorità autoritajiet differenti. Kontrarjament ta' dak li smajta hawnhekk dak huwa instrument eċċellenti biex neġildu kontra l-frodi u dan huwa effiċenti aktar mill-apostil Minnajm għax inti hemmhekk bl-apostil ma tkunx tista' tara jekk dik hiex autentika jew le. U nixtieq ngħid ukoll li jiena konvinta illi dan ir-regolament il huwa pass kbir jekk jikkontribwixxi biex jisaħħaħ il-fiduċja bejn l-istati membri. Il-fiduċja li kollhom xuxin. Jekk aħna nixtiequ noħolqu eh, spazju ta' ġustizzja Ewropew u anke nifavorixxu l-mobilità se jkollna bżonn ħafna minn din il-fiduċja li l-istati membri kollhom f'xulxin u fl-aħħar nett ippermettuli, Sinjura Kummissarju, mux ħanaqta qalbi li dal-waqt ikolna dimna proposta illi tippermetti mhux biss l-aċċettazzjoni ta' dokumenti pubbliċi ma li dawn jiġu rikonoxxuti fil-istati membri differenti. Grazie ħafna ċe. Grazie. Grazzi. Madi u eh, grazzi anka għax-xogħol siwi tiegħek. Issa l-aġenda titlob eh, diskussjoni dejjem fuq rapport ta' Sinjura Delvo fuq trasparenza